politika bħal dik tal-Libja. Eh, aħna għanna bżon politika barranija b'saħħita fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawk il-kummenti finali. Allura nalqu dan id-dibattitu fuq dan il-punt issa il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa r-rapport ta' Sur Watson dwar il-politika konsistenti fil-konfront ta' reġimi awtoritarji li kontrihom l-UE tapplika miżuri ristrettivi. Sur rapporter, il-mikrofonu għatijek. Grazzi ħafna, Sur President. Sur President, nishtiq nirringrazzja l shadow Rapporters eh, fuq dan din rakkomandazzjoni. Eh, mismi imma dan huwa riżultat ta' sforz kollettiv għabbażi eh, bejn il-kollegi tiegħi. Waħda mill-lodda li għandna hija dik ta' sanzjonijiet jew miżuri ristrettivi tagħna u dan rapport jimmira propju dak li l-politiki tagħna eh, dwar restrizzjonijiet ikunu koerenti u komprensivi. Dan jgħid li l-miżuri restrittivi esterni kollha jiġu mqabbla ma' approċċ simili għall attivitajiet ta' mexxejja awtoritarjani illi immissu mal-frontieri tal-Unjoni billi nippermettu l-om li jaġixxu tip ta' tilwin, aħna nkunu qed nistottovalutaw il-politika barranija tagħna. Umbat ikonna il-ġit tagħna li jinkisbu b'xi mod dubjus hemm bosta korruzzjoni, sfruttament tal-nies tal-pajjiż tagħhom u l dan ir-rapport jifoka fuq approċ konsistenti għal mexxej awtoritarjani li jimxi skont il-viżjoni u l-valuri tagħna. Aħna nixtiequ naġġornaw il- eh, miżuri tagħna biex naħdmu mod aħjar u nużaw l-odda li hemm fit-Trattat ta' Lisbona biex ikonna strateġija aktar tajba u aktar effettiva. Din għandha lan li tipprojbixxi Eh, li iżommu l-assi tagħhom fil-frontieri tagħna biex ikollhom aktar proibizzjonijiet tal-vjaġġar sabiex ma jkunux jistgħu jivvjaġġaw fil-frontieri tagħna għal raġunijiet mhux umanitarji u nitolbu biex jiġu dawn il-persuni eh, jiġu ehm, jitresqu qoddim il-orti f'kas ta' eh, ksur tal-liġi in ġenerali. Grazzi ħafna, grazzi ta' din l-introduzzjoni u għandi żewġ persuni taħt il-proċedura KGDI. Naddu għas sinjura Kronberg. Grazzi ħafna, Sur President. Jina nikkonsidra dan eh, rapport dewimi ħafna speċjalment kontra sanzjonijiet li tressu kontra l-Iran kena dawn id-dibattiti kollha restrittivi u l-effettività u jew l-ineffettività eh, fil-kisba tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea għal-paċi għal-paċi u għall istabilità in ġenerali. Ir-rapport jirrakkomenda l kunsill biex joħroġ bi kriterji komuni għal meta dawn il-miżuri restrittivi għandhom jiġu applikati u l-objettivi għal tali miżuri. U naħseb illi f'każ tal-embargo fuq l-Iran dan huwa eżattament dak li għandna bżonn. It-tieni ħaġa hi li r-rapport espliċitament jgħid li sanzjonijiet m'għandhomx ikollhom ikunu fuq il-popolazzjonijiet. Dan huwa importanti wkoll f'każ tal-Iran u l-aħħar ħaġa li għandna bżonn hi li n-nies Iranjani jikkonsidraw l-UE bħala ladu tagħhom. U fl-aħħar net nixtieq nifoka fuq il fatt li l-politika koerenti fil-frontieri Ewropej huma tal-ina. Smajt minn lecturer li ġija delegazzjoni tal-Iran u eh, disa mit euro tijaw ġew frizzati f'bank fl-Austria. Waqt li Times of Malta naqdu mana u eh, għandhom e, zewġ biljun euro ranjani illi għandhom jiġu investiti u mhux frizzati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Fejrejra għar minuta waħda. Grazzi ħafna, sur President. Meta jittieħdu sanzjonijiet eh, deċiżjoni fuq deċiżjoni unilaterali, li mbagħad tissottovalu tal-opportunità għal dialogu u attività demokratika. Din hija xi ħaġa li tista' ssir minn partit aktar b'saħħtu f'dawn il-ftejmiet u ħafna drabi dan mur kontra ir-raġuni ġenerali. U lura meta s sanzjoniet iġu imposti dawn jirristrinġu l-abilità ta' pajjiż biex jidħol għal kummerċ u jiżviluppa. U dan jista' biss iwassal għal sitwazzjoni għar. Ina nemmen li dan huwa ħażin li nużaw sanzjonijiet tal-UE biex eh, nevitaw xi tip ta' sitwazzjoni ħażina f'pajjiż u li mu. pajjiżi għandhom jiġu mmexxija minn eh, seta tal-elettorat tiegħu stess. Din hija xi ħaġa li għandna ninkoraġġixxu. Ma naħsibx li, li nimponu xi tip ta' sanzjonijiet se jippromuovi dak lan. Sfortunatament, din miex il-vizjoni li hemm f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi ta' dak il-kontribut, is-sur Pukan għal-minuta. Jina kontent li l-kredibilità eh, u l-implikazzjonijiet huma tajbin. Azzjoni koordinata fil-kas ta' Iran jew is-Sirja juru li sabiex inkunu effettivi l-istati membri kollha jridu jassiguraw l-istess politika u sanzjonijiet uniformi lejn dawn ir-reġimi. Miżuri restrittivi jekk jintużaw b'mod eh, adegwat għandhom ikollhom ruol importanti u aħna rridu nkunu attenti biex nużaw il-miżuri b'tali mod li dawn ma jaħolqux eh, ħsara l-popolazzjoni in ġenerali jew l-iżvilupp ta' soċjetà ċivili li tista' tejn fil-bidla tal-pajjiż nemmen li l-assi ta' reġimi li jkunu frizati flue bħala riżultat ta' sanzjonijiet għandhom jitwaslu għal reġim ta' daw il-pajizi u dan bla dubju ta' xej se tkun utli ħafna u ta' għajnuna. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti. U s-sur Mikolaxik. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid proset lilek, sur President jiena naħseb li inti qed ikollok dan ir-rwol l ewwel darbot nħu nieħu gosta lik li inti kont maħtur għal dan ir-rwol f'dan dan il-Parlament Ewropew u il-politika koerenti f'dak li jentu xaqsam il-reġim s autoritari naħseb li dinja xi ħaġa tajba iva u tajjeb il politika barranija tagħna tkun kemm jista' jkun konsistenti kontra reġimi awtoritarji bħal dawn. Importanti illi um, namlu dawn l-azzjonijiet, nħdu dawn l-azzjonijiet għalli bekk dawn in-nies ma jkunux jistgħu jaħbu l-assi tagħhom fil-banek Ewropej. Dawn l-assi jridu jkunu ifriżati u dan ma jfissirx illi ta' bilfors aħna rridu nimplementaw proibizzjoni ta' vjaġġi iżda proibizzjoni ta' tħuf l Ewropea iva bl eċċenzjoni ta' għajnuna umanitarja. Iżda rridu narfu wkoll fejn diġà hemm ċertu regoli fl-ma osma u nrispettawhom. Grazzi ħafna, mela wasalna fit tmim tal procedura KHDI u ngħaddu għas-Sinjura Eshtin biex tikkonkludi d-diskors. Grazzi ħafna sur President, dan kien kienet serata fejn konna qed nifirħu l kulħadd is-sur Graham Watson, sur uh, uh Watson li ġi eled bħala president tal-ILDR. Nifraħlek, sur president. Naf uh, kif tieħu pożizzjonijiet ġodda. Rapport huwa importanti ħafna u grat ħafna ta' xogħol li inti għamilt bħalma qed imma fil-bidu anka l-kontributi illi saru e kif naħsbu dwar dak li naraw bħala lini gwida għal restrizzjonijiet l-linji eh, gwida huma importanti hekk kif niżviluppawhom. Li rritnejt ngħid huwa li huma għodda ta' politika barranija importanti ħafna. Il-Kunsill eh, fit-23 forsi wkoll wera eh, il-valuri li aħna għandna għal dan. L-lan ta' dawn il-miżuri u li nwaslu għal bidla fil-politika f'pajjiż jew fil gvern jew entitajiet jew individwi u f'dak is-sens dawn huma għodda preventivi illi wasluna biex nkunu nistaw neħdu passi f'każ ta' xi tip ta' eh, azzjonijiet ħżiena. Iżda dan m'għandux ikollu impatt fuq il-popolazzjoni in ġenerali. Allura il-koerenza fl-applikazzjoni taħħa bħalma rakkomendajtu skont il-rapport Graham u aħna nilqawhom dawk. Iżda rridu nirrikonoxxu wkoll illi dawn napplikawhom skont ir-reġim u l-miżuri ristrettivi li hemm bżonn. L-interpretazzjoni konsistenti u l-implementazzjoni effettiva ta' dawn il-miżuri huma essenzjali biex nassiguraw li dan huma effettivi biex jiksbu l-objettivi politiċi meħtieġa u dan huwa marbut mal-adozzjoni tal-miżuri simili minn pajjiżi terzi wkoll. Aħna rridu li miżuri restrittivi ġu imposti sabiex dawn jiġu mifmuma sew. Naħseb li rridu nkunu marbutin mill-qrib biex nikkomunikaw dwar is-sanzjonijiet tagħna fosthom mal-pajjiż li aħna nimmiraw u l-popolazzjoni wkoll. Daw l-affarijiet qatt ma ttieħdu mod faċli u rridu nżommu dan f'moħħna. Rrid ikun ċara bluzu tal-Iran, lan tas sanzjonijiet fuq l-Iran u li nipperswadwhom biex jieħdu l-obbligi, jieħdu dmir tal-obbligi li huma firmaw għat-trattat biex l-ispetturi kun jistaw jagħmlu xogħolhom u jikkonvinċuna għal rida tagħhom biex ikollhom programm nukleari normali u mhux programm tal-armamenti nukleari. Meta dawn il-passi ma jsirux, meta jkun hemm falliment, b'mod jista' jittieħdu passi b'mod internazzjonali jew bħalma rajna fis-Sirja l-abilità biex jappoġġjaw ma jappoġġjawx in-nies tagħhom jew anzi jaġixxu b'mod aggressiv lejn in-nies aħna obbligati moralment jew internazzjonalment li ngħinuhom. Iżda l-lan tas sanzjonijiet u li niksbu din il-bidla u dan naħseb huwa importanti ħafna, importanti li aħna niġu mifmuma. Huwa importanti li il-pajis stess jifimna u l-nies ta' dak il-pajis jifimna u rridu nrispetaw drittijiet tal-bniedem, libertà fundamentali tal-bniedem u dritt għal rimedju ċar fil-konformità mal-ġurisprudenza ta' drittijiet tal-rati Ewropej. Xtaqt nagħmel dawk il-punti l għaliex mhuwiex bis kwistjoni li l politika tkun ċara Iżda din tirrifletti wkoll ir-riżultat ta' dan dokument kon qed naġġornaw il-prattika tajba tagħna flimkien. U dawn l-aġġornament dan id-dokument il-qajnieh mill-Kumitat PLC f'Jannar diġà. U jiena nemmen ukoll li dawn huma juru wkoll rakkomandazzjonijiet li eh, tressa hawnhekk. Fit-ħassib tiegħek Graham inti semmejt kwistjonijiet dwar individwi li għandhom kummerċ, interess kummerċjali u waqt il- Rebija rbija aħna ifriżajna lassi ta' reġimi Libjani, Sirjani, Eġizzjani u anka jekk għandna tranzizzjoni demokratika li għandha suċċess lassi illi eh, ma kunux jintużaw b'mod ġust rridu jiġu trasferiti b'xi mod għal stat ġdid u dan huwa proċess diffiċli ħafna. Allura xtaqt ninformakom li aħna lesti li nassistu dawk l-istati membri konċernati u l-Unjoni Ewropea flimkien mal-Bank Dinji qed jippjana workshop fit-Tunizja biex jaqat esperti eh, biex jiprovdu għajnuna u appoċ sabiex ikunu jistaw jerġgħu jiksbu l-assi illi jappartienu għal poplu u ċittadini. Wa importanti li nisqu fuq l-importanza ta' dan ir-rapport biex nuru li aħna konsistenti u li aħna nħarsu lejn il-metodi kif nistaw nimponu sanzjoniet u miżur restrittivi tagħna biex nassiguraw li dan ma jatux per eżempju il-lok li jistaw eh, jamlu ħsara l-kredibilità tagħna jew li ma nilħux l-lan tagħna b'dawk istanzjonijiet u li neħu dawk istanzjonijiet jekk aħna f'pożizzjoni biex nassiguraw li l-assi jiġu ritornati għal ċittadini u dan naħseb li huwa biċċa xogħol li huwa tassew importanti fil-ġimgħat u xhur li ġejjin u jiena tassew grata għax-xogħol li għamiltu. Grazzi.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 għajtawek maħna mħabba li l-ek maħna minn ħamsa torna f-sinar u l-xol tijak daqshekk diffiċli inti għandek verament iġani napprezza dak li inti għamilt magħna illum wara nofsinhar. Jiena issa nixtieq nagħlaq dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u issa ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda għandna r rapport tas Sur Fisas